il-Parlament illi skont ir-regola 2-3-1 paragrafu 4 ma kienx hemm talba biex il-korreġendum jiġi votat jiġi eh, annunċat il-bira fil-5 ta' fil-xija u għalhekk dan il-korreġendum